fil-minuti ta' din il-laqa. Għad adottat mal-Konsil Ewropew. Issa dwar l-agenda u l-pjan tal-ħidma tagħna skont ir-regola wieħed erbad disa l-agenda finali ġiet adottata u iċirkolata f'nar it-tliet tal-gruppi sijar jixtieq jinkludi stqarrija mill-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-erda tal-armamenti kimiċi Eh, ta' dan il-pajis minna rezoluzzjoni nishti naddi l-Sir Marius il-kelma. Mikrofonu għal-kellim. Annom tal-grupp Krajina nishtiq nitlob li il-nar tlieta Eh, tkun marbuta ma' dikjerazzjoni ta' rappresentant Olja tal signora Ashton fuq suġġett serju ħafna dwar id-distruzzjoni l-erda tal-armi eh, kimiċi tas-Sirja fil-Mediterran dak li għaddej bħalissa huwa serju ħafna fuq il-bastiment Cape Ray li huwa ta' proprjetà tal-Armata Amerikana erdu xi armi kimiċi uh, Sirjani permezz l idrolizi Dan huwa eh, xi eżerċizzju li seddum xi 60 jum irridu nkunu nafu x'miżuri konkreti l-Kunsill u l-Kummissjoni se jieħdu ittieħdu miżuri biex eh, jiġu evitati xi inċidenti ir-reġuni ta' ġirien jafu bjom dawn l-affarijiet aħna nħossu li l-erda ta' dawn l-armi Sirjani mandux jisir fil-Mediterran, għandu jisir il-bot fil-Mediterran, f'xi zoni li ma mhuwiex abitati. Dan l-eżerċizzju huwa eh, perikolluż ħafna, hemm ħafna nies fil fikreta per eżempju, u dan huwa suġġett importanti ħafna nixtiequ li jkun diskuss għada biex nieħdu pożizzjoni fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Fjor an den Antrag äh, aufrufen. Min jixtieq jitkellem favur ta' din it-talba? Is-Sinjura Harms. Grazzi President, dan huwa suġġett importanti ħafna. Dawn l-armi kimiċi irridu jiġu meqruda fuq dan qegħdin naqblu. Però issa rridu naraw kif se nagħmlu anki għal dak li għandu xieqsam mal impatt ambjentali għal daqstant il-grupp tiegħi huwa favur, grazzi. Onorevoli Fonxtor kontra din il-mozzjoni. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem kontra le mhux il-każ għal daqstant nivvotaw favur. Kontra? Astenzjonijiet. Namlu kontroll elettroniku. Kulħadd daħħal il-kard biex jivvota, sinjuri. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Mela, favur 148 kontra 139 u din il-mozzjoni tgħaddi. Rigward nhar it-tlieta hemm talbiet oħrajn. Għaddin nitkellmu fuq it-tlieta aħna, nhar it-tlieta. Sur President, kollegi, jiena għandi komment fuq l-agenda ta' da. Il-prezentazzjoni eh, għal l-emendi tal-agenda l-iskadenza diġa għal ed għada, però se nitkellmu dwar il- Nominazzjonijiet tal-ħames snin li ġejjin l ewwel net nomina tal-President tal-Kummissjoni il kariga il-kariga l-aktar importanti li trid eh, tiġi deċiża u maħsub li jkun hemm diskussjoni ta' disejn minuta għal dan il-lan. L-istess bħad diskussjoni fuq normalizzazzjoni tal-accountability tal-kumpanniji li jaħdmu fil-qasam ferroviarju dan huwa suġġett importanti ħafna. U naħseb eh, dan ma isniħ xaħna. Aħna ma nistawx indumu nitkellmu biss disejn minuta u għaldaqstant daqstant namel proposta dwar kif insolvu l-problema, però din miex talba dwar l-agenda. Eh, għaddit mozzjoni dwar il-regolament U jina ma nistax naċċetta ħdan. Issa, dwar nar l-erba. Nar l-erba il-gwe talbu li għalqu diskussjoni fuq it-ħarriġ tal-kwistjoni tal-Palestina permezz ta' punt fuq l-agenda. Għannu tal-grupp tiegħi jiena nitlob li fuq l-agenda tal nar l-erba ma jkonniġ biss diskussjoni Eh, tarif tal-rappresentantoli, però li diskussjoni tintem b'riżolazzjoni mbagħad eh, naraw li l-ġimgħa l-oħra it-taqbit kompla jeħrax. Aħna bħala parlament eh, ninaqdu imbagħad wara l-btajl tas-sajf għal daqstant huwa importanti li jkun hemm diskussjoni u skambju ta' opinjonijiet ma Lady Ashton, però minn din id-diskussjoni irridu noħorġu pożizzjoni ċara biex intemmu dawn il-ħruxijiet diġa kien hemm 170 vittma. L-Izrael qegħdin eh, jibbombardjaw lill-Palestinjani, Palestinjani għamlu l-istess ukoll. Eh, F'Gaza fejn diġa hemm evakwazzjoni tan-nies ukoll u jidher li hemm ukoll teddit min-naħa tal-baħar. Iġifieri huwa meħtieġ li l-Parlament jadotta biċ-ċar pożizzjoni dwar dan is-suġġett. Für den Antrag möchte Guerrero das Wort ergreifen. Mela, favur, Is-Sur Guerrero. Grazzi. Naħseb ma nistax nħallu sa' settembru qabel ma nikkundannaw l-atti ta' violenza li qegħdin insibu f'din iż-żona u minnaj ma nibbatu messaġġ ukoll li b'xi mod jew ieħor irridu nħeġġu lil partijiet biex waqfu dawn il-ħruxijiet għal daqstant il-grupp tiegħi huwa favur li jkun hemm riżoluzzjoni jekk inkun, jekk konna ħila li din ir-riżoluzzjoni tissarraf vuċi komuni tal-Parlament favur il-ħidmiet li atturi oħrajn qegħdin jagħmlu f'dawn il-waqtiet biex tieqa fil-vjolenza. Ġifiri konna riżoluzzjoni qasira, riżoluzzjoni li titlob li jieqfu l-ħruxiet miż-żewġ naħat, li titlob li jerġa' jġeddet il-dialogu li jkun hemm rispett għal dawk kollha li jgħixu f'dawn l-inħawi. Mexti jiman gegen jiznan. Grazzi. Għaw xaħat min jishtiq għanzi jitkellem kontra mozzjoni. Is-sur preda. Grazzi ħafna, President. Aħna nistaw naqblu ma l-idea li konna debattitu ma ma rridux rizoluzzjoni Jina ma nafx jekk rizoluzzjoni qasira kif qal il-kollega soċjalista nkunu permezz tagħha nibatu sinjal ċar f'dawn il-jumej li għanna li għandna. Grazzi. Vielen Ja, għazu. Grazzi ħafna. Mela, il-talba edha li kuna dibattitu u rezoluzzjoni jaha nivvutaw jekk taqblu ma din il-rezoluzzjoni tal-GUNGL. Votaw favur kontra astensjonijiet naħseb maġġoranza qawwija favur. Damit ist der Arbeitsplan für diese Woche festgestellt. Tajjeb wis, mela bekk għanna l-agenda adottata tal din il-ġimgħa. U morru issa għal diskorsi ta' minuta. L-ewwel persuna hija Sur Ċakaj, l-Onorevoli Ċakaj. Fidejk, Senjur. Grazzi ħafna.